Naddu għal-votazzjoni għanna tlet rapporti, rapport Gualtieri. L-ewwel wieħed huwa eh, dwar mandat tal-President tal-Awtorità Bankarja Ewropea. Has everyone voted? Kulħadd ivvota? Has everyone voted now? Kulħadd ivvota issa? Hemm xi problemi? Dan hija votazzjoni sigrita mela lek qed taraw id-dawl blu jixal qudiemkom. Issa ser nagħlaq il-votazzjoni. U dik għaddit. Naddu għattini rapport tas Sur Gualtieri għal darbaħra votazzjoni sigrita niftaħ il-votazzjoni. And if everyone has voted, I will now close the vote. Jekk votajtu ser nagħlaq il-vot. u dak għadda. It-tielet rapport tal-Sur eh, Gualtieri, votazzjoni segwita niftaħ il-vot. And if everyone has voted, we now... Jekk votajtu nistgħu nagħmlu votazzjoni. U dak għadda. Naddu għal rapport tal-Sur Fontana dwar kooperazzjoni strateġika bejn il-Bosnia u l-Herzegovina u l-Europol. Dawk li huma favur mm, il-deċiżjoni ta' implementazzjoni tal-Kunsill juru idejhom. Minu kontra? Xi astenzjonijiet? Naħseb li aħjar niċċekjaw b'vot elettroniku. Niftaħ il-votazzjoni. Nagħlqu il-votazzjoni? u dik għaddit. Naddu għal eh, leġislazzjoni ta' risoluzzjoni niftaħ il-vot. And I'll close the vote. Nala il-votazzjoni. Għaddit. Grazzi, rapport li jmiss, rapport ta' Sur Negrescu fuq il-Fond eh, ta' Ġustament ta' Globalizzazzjoni Ewropew, applikazzjoni mill-Irlanda, votazzjoni nominali, niftaħ il-vot. Jekk ivvotajtu nagħlaq il-votazzjoni. U dika għaddit. Issa rapport fuq il-lista ta' speċi invażivi aljeni. Il-premessa te, l-ewwel parti, minu favur, minu kontra, astensjonijiet iċċekjaw um, vot elettroniku. Niftaħ il-votazzjoni. Nalqu l-votazzjoni. Għaddit. It-tieni parti minu favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Risoluzzjoni kollha kemmi, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. Issa naddu l-autorizzazzjoni ta' amħirrum ġenetikament modifikat, emenda 6, votazzjoni, votazzjoni miftuħa, kullħat vota nalqa il-votazzjoni. Taddi. Emenda 1, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Nalqa il-votazzjoni. taddi. Emenda 2, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix tlieta votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Nalqu l-votazzjoni. Dik ma taddix. Emenda erba' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Hamsa, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. Risoluzzjoni kolla kemmi, votazzjoni nominali. Niverifikaw numru ħamsa? Niverifikaw numru ħamsa. Niftaħ il-votazzjoni, emenda 5. Unal u votazzjoni. Ma taddix. Risoluzzjoni kollha kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Issa, kollegi. Rapport Dodds Niedemeyer. Żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur, kontra. Astenzjonijiet. Tad, it-tieni parti kontra astenzjonijiet taddi emenda 15 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix nivverifikaw niftu l-votazzjoni emenda 15 jekk joġobkom votazzjoni maluqa ma taddix. Naddu issa test oriġinali l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi tini tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi. 16 dawk favur. Tridu verifikaw it-tieni parti. Kollegi, naħseb kien ċar, pero verifikaw, niftu votazzjoni. Nalqu l-votazzjoni. Ġiet adottata. 16 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. 19 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. 8 favur. 19 verifika. Mela, 19, niftu votazzjoni dwar 19. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. 8, favur. Kontra. Astenzjonijiet, ma taddix. 9, votazzjoni nominal, votazzjoni miftuħa. Issa maluqa. ma taddix. Test oriġinali, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet, taddi. Test oriġinali, a seba inċiż wieħed l-ewwel parti dawk favur, kontra. Astenzjonijiet, taddi. It-tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet, taddi. Emenda 11, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. Ma taddix. Issa, test oriġinali dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Naħseb ikonna niverifikaw niftħu il-votazzjoni. Nalqu l-votazzjoni. Taddi. 20 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Test oriġinali favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Inċis 4 u 5 favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Votazzjoni nominali numru 12, niftu l-votazzjoni jekk joġobkom. Nalqu. Ma taddix. 13. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. U issa nagħlqu l-votazzjoni. Ma taddix. 21 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma taddix. 22 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Test oriġinali, rakkomandazzjoni ċe wieħed erba' parti, l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi, tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi, it-tielet parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Taddi, raba parti favur. Kontra. Astenzjonijiet u taddi. 23 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 10 favur kontra astenzjonijiet taddi 24 favur kontra astenzjonijiet taddi 2 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa maluqa ma taddix test originali u l-parti favur kontra astenzjonijiet taddi, tini parti favur kontra astenzjonijiet taddi, wieħed favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Test oriġinali de wieħed l-aħħar paragrafu favur kontra astenzjonijiet taddi, tlieta favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Ħamsa votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. 17 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Sitta votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. ma taddix 18 favur kontra astenzjoniet ma taddix 7-9 favur kontra Astenzjoniet. ma taddix 14 favur kontra astenzjonijiet ma taddix test oriġinali l parti favur kontra astenzjonijiet taddi tini parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Nivverifikaw it-tieni parti kena talba niftu votazzjoni. Nalqu l-votazzjoni. Għaddit. Premessa AR punt seba l-ewel parti, favur, kontra. Astenzjonijiet taddi, tieni parti, favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Premessa A te l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Resoluzzjoni, votazzjoni nominali, nifsu votazzjoni. Issa, maluqa. u din għaddit. Issa, kollegi, għanna il-rapport Belder dwar relazzjoniet UE ċina 36 test oriġinali favur kontra astenzjoniet taddi. Mela 38 favur kontra astenzjoniet taddi, tieni parti favur kontra astenzjoniet taddi. Il-test oriġinali jiddir li li għanna menda orali Missur Pitikofe jekk joġbu. Thank you, Madam President. Grazie, Signora President. Fin-nofs ta' test qed proponi li nżidu sentenza li tajtek. Inħedġu li ċina biex konsidra mill-ġdid il-pożizzjoni tagħha u titlob il-partijiet kollha inkluż iċ-Ċina li jirrispettaw deċiżjonijiet eventwali ta' Anklos. Grazzi, oġġezzjonijiet għal din l-emendorali. Jekk mhux il-każ nistgħu nivvutaw dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet tgħaddi. Issa 45 favur. Kontra astenzjonijiet taddi 47 favur kontra ta' taddi 48 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet taddi tieni parti favur kontra ta' taddi 51 favur kontra ta' taddi tieni parti favur kontra astenzjonijiet taddi 54 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet taddi tieni parti favur kontra astenzjonijiet taddi 58 favur kontra astenzjonijiet taddi 62 favur kontra astenzjonijiet taddi Memenda wieħed favur kontra Astenzjoniet. Taddi premessa AB dawk favur kontra Astenzjoniet u taddi riżoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali il-votazzjoni se miftuħa. Issa nistgħu nagħlqu il-votazzjoni u din taddi. Grazzi. Issa jmiss ħejja s-Summit Umanitarju Dinji ta' Sur Guerriero Salom, paragrafu 11, l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet tardi. Tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet tardi. 13. L-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet tardi. Tieni parti favur kontra. Astenzjonijiet taddi. Paragrafu 14, dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet taddi. Paragrafu 20, l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. It-tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Paragrafu 21, erba' partijiet, l-ewwel parti dawk favur. Kontra astenzjoniet taddi, tini parti favur, kontra. Astenzjoniet taddi, tielet parti favur, kontra. Astenzjoniet di raba parti favur, kontra. Astenzjoniet u di paragrafu 23, l-ewel parti, dawk favur, kontra. Astenzjoniet taddi, tini parti favur, kontra astenzjonijiet u taddi. Paragrafu 34, erba partijiet l-ewwel parti dak favur. Kontra. Astenzjonijiet u taddi. Tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet u taddi. Tielet parti għandna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din ma taddix. Ir-raba parti, votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni issa magħluqa. Din ma taddix. Paragrafu 40, l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet u taddi. Tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet u taddi. 46 l-ewwel parti favur kontra. Astenzjonijiet taddi tieni parti favur kontra. Astenzjonijiet taddi tielet parti favur kontra. Astenzjonijiet taddi raba parti favur kontra. Astenzjonijiet u taddi. Paragrafu 47 l-ewwel parti dawk favur. Dawk kontra Astenzjonijiet tgħaddi. Tieni parti favur. Kontra. Astenzjoni u tgħaddi. Paragrafu 51 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet u tgħaddi. 56 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet u tgħaddi. 57 favur. Kontra astenzjonijiet u taddi. Premessa wieħed l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi tieni parti favur kontra astenzjonijiet taddi tielet parti favur kontra astenzjonijiet u taddi ir-raba parti favur kontra astenzjonijiet u dik taddi issa premessa je l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet taddi tieni parti favur kontra astenzjonijiet u taddi premessa n l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet u taddi tieni parti favur kontra astenzjonijiet u taddi l-risoluzzjoni kollha kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa u nalqa eh, il-votazzjoni issa. u din taddi. Issa, Rapport Martin, izvilup tal-Industrija Ewropea Sostenibbli tal-Metalli Komuni, skużawni tajt il-President, skużawni, ir-rapporter jek jekk joġbu. Grazzi, Signora President. Grazzi, jiena xtaqt biss nilqa delegazzjoni ta' unions minn Franza, Ġermania u l-Belġu li huma preżenti hawnhekk illum qabel ma nivvotaw fuq dan il-rapport huma jirrepreżentaw industrija li għaddejja minn kriżi bħalissa bekk nilqahom grazzi għall appoġġ tagħhom. Thank you. We now, colleagues, move to the vote. Grazzi, kollegi, s-sosir nivvotaw fuq emenda numru 2 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda numru 3 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 7 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddit. Paragrafu 8 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. ma ditx. Sotto paragrafu 3 dak favur kontra astenzjonijiet se nivverifika. E, eh, Nifta l-votazzjoni, il-test oriġinali, il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddit. Paragrafu 11 l-ewwel parti dak favur kontra Astenzjonijiet għaddiet it-tieni parti daw favur kontra astenzjonijiet m'għaddietx. It-tielet parti daw favur kontra astenzjonijiet nivverifikaw it-tielet parti niftu l-votazzjoni fuq it-tielet parti tal-paragrafu 11. Nagħlqu l-votazzjoni. Għaddiet. Paragrafu 12, l-ewwel parti votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni. Għaddit, it-tieni parti votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Nalaqa. Għaddit. Paragrafu 13, l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Tini parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma Verifika fuq it-tieni parti ta' paragrafu 13 votazzjoni niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Għaddiet. Paragrafu 14. Test oriġinali dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Paragrafu 14. Niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Għaddiet. Paragrafu 16 dak favur. Kontra. Tensjonijiet ma' diċ. Paragrafu 17. Sitt partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. Għaddit it-tieni parti votazzjoni nominali niftaħ il-votazzjoni. Nala. Għaddit it-tielet parti votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Nagħla l-votazzjoni. Għaddiet. Ir-raba parti nisa l-votazzjoni, l-votazzjoni nominali. Nagħla l-votazzjoni. Għaddiet. Il-ħames parti votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. għaddit Is-sitt parti niftaħ il-votazzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni għamaluqa. Għaddit. Paragrafu 18 dak favur. Kontra. Stanzjonijiet għaddit. Paragrafu 13, sitt partijiet ftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni nominali. L-ewwel parti, votazzjoni nominali, votazzjoni jissa jamaluqa għaddiet it-tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Tillet parti votazzjoni nominali votazzjoni hija miftuħa. Nagħlaq il-votazzjoni. Għaddiet. Ir-raba parti votazzjoni nominali votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. Għaddit. Il-ħames parti votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. Għaddit. Is-sitt parti votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. Għaddit. Paragrafu 23 dak favur kontra astenzjonijiet. Ser nivverifika. Skużawni, mux qed nara idejkom sew. Paragrafu 23, nifta il-votazzjoni. Nagħlaq il-votazzjoni. Għaddit. Paragrafu 26, l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Tieni parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 27 l-ewwel parti dawk favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 29 l-ewwel parti dawk favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur kontra. Astenzjonijiet m'għaddietx. Emenda erba' votazzjoni nominal votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Premessa d votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Premessa E, l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddit. Premessa H favur kontra astenzjonijiet. Ser nivverifika ser niftaħ il-votazzjoni fuq premessa H. Nala il-votazzjoni. Għaddit. Premessa I dawk l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa nagħlaq il-votazzjoni. Għaddit. Premessa M, l-ewwel parti, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddit. it-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. ma ditx. Premessa O, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Premessa P, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Emenda wieħed votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Se nagħdu r-riżoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Għatu ċans, se niftuħ l-votazzjoni. Il-votazzjoni, il-votajtu kollha nagħlqu il-votazzjoni. Għaddiet. Grazzi. Kollegi naddu issa situazzjoni ġewwa l-Ungerija u l-ewwel naddu għal mozzjoni ta' riżoluzzjoni mill-PP e, dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet. Matiċ. Ser niverifikaw jekk tixtiequ ser niftaħ il-votazzjoni biex niverifikaw fuq din il-mozzjoni. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni issa hija magħluqa. Ma ditx. Naddu għal mozzjoni konġunta riżoluzzjoni minn erba' gruppi politiċi, paragrafu 3 votazzjoni nominali votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għadiet. Paragrafu 5 votazzjoni nominali votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Maddiċ. Paragrafu 7. Votazzjoni nominali. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiċ. Paragrafu 10. Votazzjoni nominali. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Maddiċ. Permessa kif żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddit it-tieni parti ta' dan law favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi dawk favur kontra astenzjonijiet ser nivverifikaw billi niftħu l-votazzjoni fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi. Kulħadd ivvota. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Thank you. Naddu għall-ispjegazzjoni tal-voti. Nitlob lil dawk li mjomx ser u ma minnhomx voluti fl-ispjegazzjoni tal-votazzjonijiet li joħorġu mill-Kamra bil-kwiet. Jekk xilkom tisimawni, nibdew bil-mozzjoni għal rezoluzzjoni fuq l-awtorizzazzjoni ta'